Dibattitu nilqa grupp tal eh, Sakarov eh, li ġew hawnhekk eh, mill pajis differenti bħal fostom Belarus, mill-Kongo, Kazakhstan, u ma edin hawnhekk wara kors eh, fil-Parlament Ewropew dwar drittijiet tal-bniedem eh, fil-dritti fil bħala parti mill-Università. Nil-għawkom għawnek eh, dawn huma l-membri li għandhom il-Prem ta' Sakarov dan il-programm ġdid tiġi infassal eh, mill-Kumitat ta' Sakarov eh, biex insaħħu l-kapaċitajiet għal dawk li qed jiġildu eh, favur id-drittijiet tal-bniedem. Nilqgħukom hawnhekk u nittamaw li se jkollkom esperjenza pożittiva fih dan il-Parlament Ewropew. Issa nibdew bid-dibattitu tagħna. Żewġ minuti nkomplu ma' Sur Javo.